Darf Sie bitten Platz zu nehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen? Eżis kollegi jekk joġobkom hudu postkom. Signori, u għata pjaċir kbir għalija li nistanilqa għawnek ħabib tijaj il-President ta' Republika ta' Slovenja, il-ħabib tana Borut Bahor. Eh, kien membru qabel fil-Parlament Ewropew u nilqaw biħġarna President. Eżis kollegi. Għadni kif tkellimt ma, ma sur paħor u saqsejtu il-mistoqsija dwar Thomas Smith, Joseph Muscat, Giorgio Napolitano, Eliodir Di Rupo, François Hollande, Enrico Letta, u lil dawn il-kapijiet kollha tal-gvern x'għandhom komuni jiena saqsejtu l sur Paħor u dawn huma kollha membri li kienu hawnhekk f'dan il-Parlament qabel. Ġifri qed taraw fejn nistgħu naslu aħna U l-President ta' Slovenja huwa eżempju ċar ta' din il-ħaġa u allura huwa ta' pjaċir kbir għalija li jiena nadilek il-kelma. Fidejk, President. President, onorevoli membri, signori. is ħbib. Kif għadu kif qal il-President eh, il-ħabib tiegħi eh, Sir Martin Schulz, jiena kont kollega tagħkom eh, fis-semestru li għadda. Għal ħafna minnkom kontu ukoll ħabi personali u jkolli ngħidilkom illi jakom ta' spiss. Kemm fis-sens politiku u kemm fis-sens soċjali. Fis-sens politiku jiena jakom meta insir konxju li membru parlamentari Ewropew u l-Parlament Ewropew għandhom rwol speċjali biex aħna noħolqu id-destin komuni tagħna Ewropew. Dan huwa rwol uniku li jintom għandkom u f'dan is-sens il-Parlament Ewropew ma nistax ngħaddu mingħajru. Huwa kruċjali, huwa entità unika li joħroq destin, destin komuni għal miljuni ta' nies. President, jiena nħares li dan il-Parlament brispett u nixtieq nindirizza waħda mill-kwistjonijiet partikolari. Din taf tkun kwistjoni kruċjali f'dawn iż-żminijiet fil-fatt. flimkien ma'kom illi taqsmu l-istess idijat tiegħi nispera li jina nkun nista niddiskuti din il-kwistjoni kruċjali dan huwa il-futur tal-Unjoni Ewropea. Din xi ħaġa li wieħed m'għandux jitkellem fuqha hija xi ħaġa ta' importanza strateġika din hija l-isfida li aħna qegħdin nafaċċaw illum jekk se noqogħdu nkaxkru saqajna fuqha allura se jkollna problema. Fid-diskors tiegħi llum jiena nixtieq nieħu pass biex aħna nkomplu nsaħħu l-Unjoni Ewropea fiċ kostanzi ta' bħalissa fl ewropa u fid-dinja kollha edin naraw illi emżon li nimxu l-qoddim iħabba ċirkostanzi li għaw. L-ewwel pass importanti se jiġi wara l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew is-sena d-dieħla jiena qed nassumi u jew koll ix-xewqa tiegħi li għal darb'oħra se jkollna konvenzjoni fuq il-futur tal-Ewropa. Nixtieq nara li x-xogħol ta' din il-konvenzjoni jala mbagħad maġġoranta politika anki b'kun sens. aħna għanna bżon kostituzzjoni ġdida għal ġejjeni aħjar fl-Ewropa. Naf kif tasbu għentom fil-parlament, naf li uħut minnkom eh, ma jaqblux maħħa, għandkom kull dritt ma taqblux maħħa. Jena naf li ħafna nies jiddubitaw dan l-approċ. U dawn id-dubji huma demokratiċi. Għalhekk jeżisti l-Parlament Ewropew? Jeżisti ħalli jkun jista' jagħtina l-libertà biex nagħmlu id-deċiżjonijiet dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea. Aħna rridu nagħmlu daw id-deċiżjonijiet bi spiritu ta' demokrazija. Uħut minnkom huma favur dan, oħrajn kontra. Issa jinsa nippreżenta l-pożizzjoni tiegħi llum. Forsi fl-aħħar nies ikunu jdi diskutu eh, dwar din il-ħaġa permezz ta' referendum f'kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea u dan jagħti eh, l-leġittimità politika dwar din eh, il-kwistjoni. Ipermettuli niġustifika l-pożizzjoni tiegħi u natikom żewġ argumenti kruċjali għal ix-xina nemmen dak li nemmel Matul il-karriera politika tiegħi eh, f'dan l-aħħar kwart tas-seklu, jiena kont Ewropew konvint. Jiena nemmen fl-Ewropa u l-ideja ta' Ewropa bħala komunità ta' nazzjonijiet u stati. Jiena nemmen illi minkejja differenzi li hemm bejnietna, hemm ukoll ħafna affarijiet oħra illi jaqduna fl-imkien u jorbtuna fl-imkien. L-esperjenza għalmitna li l-kooperazzjoni tiggarantixxi il-paċi u l-paċi hija l-bażi għal-prosperità. Il-Premju Nobel fil-fatt jagħti xida ta' dan kollu. Sissa jiena qatt ma dort lura mill-Konvenzjoni Ewropea li jiena għandi. Anzi mhux tal-jek tal-li komplejt saħħaħta. Wara it-tieni gwerra dinjija aħna rajna avvanzi inkredibbli. Rajna it-trattat tal-Lisbona, dan kien pass importanti ħafna il-qoddim. Illum nixtieq ngħid li it-trattat tal-Lisbona dal-waqt mu se jkun biżejjed għal bżonnijiet tal-ġejjieni. Mhux se jkun kapaċi eh, isolvi l-problemi li se jkollna, imma dan mhux kollu, eżis kollegi Il-kriżi finanzjara globali ġalitna nikkonsidraw li nkomplu insaxħu u nintegraw l-Unjoni Ewropea. Irridu naraw kif se nindirizzaw id-deficit demokratiku mill-2008 il-kriżi u rrid b'mod sħiħ l-affarijiet li rridu naffaċċjaw. U dawn huma eh, ta' natura soċjali ekonomika ukoll. Irridu niksbu l-fiduċja ta' ċittadini tagħna. Mhux possibbli li jkollna bank ċentrali wieħed u 17 jew 18 eh, politika fiskali. Din hija xi ħaġa impossibbli. Nistaw naraw li l-Kunsill, il-Kommissjoni u l-Parlament għamlu dawk li setaw biex isibu metodi temporarji jew aktar permanenti ta' kif wieħed jista' jieħu azzjoni. Iżda biex inkun onest fil tul ta' żmien ti mhijiex xi ħaġa affidabbli għal azzjoni strateġika tal-Unjoni Ewropea, speċjalment jekk titkompli issaħħaħ eh, l-irwol tagħha bħala attur globali fis-soċjetà, fil-komunità u anki fir-relazzjonijiet eh, ta' bejnietna fid-dinja tal-lum. It-tieni argument li nixtieq nippreżenta huwa kif qal il-ħabib il-President il ħabib il president il il president Jiena kelli diversi ruoli politiċi differenti fil-politika, eh, fil-karriera tiegħi. Ħafna minnkom hawnhekk f'din il-Kamra għandkom ukoll karriri politiċi twal warajkom, għandkom ukoll esperjenzi politiċi varjati ħafna u referenzi validi wkoll. Xi kultant ħafna minna jmorru lura fil-politika nazzjonali tal-pajis tagħna u l-esperjenza li nkunu ksibna hawnhekk tkun importanti tajba ħafna. Kun esperjenza tajba ħafna. Il-kriżi lilna ħazditna u mill-2008 sal-2011 eh, fil-pajis tagħna konna qed nippruvaw insibu saqajna u konna qed nippruvaw insibu soluzzjonijiet temporanji għal problemi li nqalaw, kellhom ukoll eh, problemi ta' bażi legali wkoll. Iżda minkejja dan aħna pruvajna nindirizzaw il-kriżi na kont hemmhekk fil-gvern ta' pajjiżi u ndirizzajna il-kriżi rajtu ukoll kif il-kriżi ħasdet l-Ewropa. Ħafna mid-deċiżjonijiet ittieħdu wkoll taħt pressjoni kbira ħafna minajr l-istituzzjonijiet u forzi globali oħra ikonna deficit. ħafna nies eh, eh, waħlu fina, fija, fikom u jgħidunna li aħna nkompetenti meta niġu biex naffaċċaw l-sfidi, iżda l-problema hi li m'għandniex l-istrumenti eh, li suppost biex aħna nieħdu azzjoni. Għalhekk huwa importanti ferm li konna l-istrumenti propji li nistgħu nużaw u li jistgħu iwieġbu għall-aspettazzjoni taċ-ċittadini tagħna ħalibek il-futur tagħhom ikun aħjar. Bħala l-President ta' Slovenja jiena nista' ngħid li aħna qed inkomplu niffaċċjaw il-kriżi. Però irrit ngħid illi hemm rabta akbar bej forsi differenti bej il-gvernijiet bej il-partiti politiċi. Għana konna nistgħu nadottaw ċertu deċiżjonijiet illi kellhom bżonn maturità u nista' nidilkom li Slovenja se tirbaħ id-diffikultajiet li għandha u tkun sorja ta' suċċess fl-Unjoni Ewropea imma il-krizi irrit ngħidilkom illi waslet għal nuqqas ta' fiduċja lejn l-istituzzjonijiet u anki l-istat ta' dritt. Naqset ukoll il-konfidenza rigward l-Unjoni Ewropea. U saqdin naraw l-ewwel sinjali ta' euroxettiżmu anki fl-Ewropa, eh, fl-Slovenja. Madana kollu, hemm ukoll arfin illi ħadd ma jista' jindirizza il-problemi waħdu imma nistgħu nindirizzawhom flimkien. Aħna rridu nibqgħu b'din it-tama. Dan huwa x-xogħol bażiku tagħna. Ma nistgħux naħsbu dwar il-ġejjieni jekk iċ-ċirkustanzi ta' bħalissa huma aktar ta' benefiċċju. Issa rridu nerġgħu niksbu dak dik il-qawwa li aħna kellna fil-bidu tal-millenju meta kellna l-konvenzjoni dwar il-futur tal-Ewropa. Ħafna minnkom jiftakruhom dawn iż-żminijiet hemmhekk konna konvinti li nkunu nistgħu nimplementaw il-miri ta' Trattat tal Lisbona edna li sensiru l-aktar ekonomija kompetittiva bazata fuq l-arfin fid-dinja fallejna u għadna fi kriżi kbira ħafna iżda tanna il-possibilità illi noħorġu minn din il-kriżi. Dan se jagħti wkoll inċentivi ġodda għat kabbir ekonomiku. Għanna bżol konsolidazzjoni fiskali. Irridu naraw li żgħażagħ ikollhom jimpjegi u li jkollhom konvinzjoni ċara illi huma jixtuq jgħixu f'Ewropa li tista' tagħtihom ħajja diċenti. Onorevoli President, il-pożizzjoni tiegħi fuq l-integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea mod partikolari dwar il-Balkani tal-Punent kienet spirata mill-bżonnijiet interni tal-Unjoni Ewropea u anki eh, iċ-ċirkostanzi eh, fil-politika internazzjonali dawn huma l-bażi għal prosperità u dawn jistgħu jinkisbu biss permezz ta' kooperazzjoni. Jekk aħna nixtiequ li jkunaw paċi dejjema Jekk irridu aktar żvilupp u prosperità, irridu kooperazzjoni aħjar. Allura, il-messaġġ tiegħi lilkom hawnhekk u lill-ċittadini kollha tal-Ewropa hi li il-wirt li aħna kellna ta' paċi u prosperità jista' jiġi mtejjeb fil-futur, iżda dan jista' jsir biss permezz ta' kooperazzjoni politika miżjuda. Jekk se noqogħdu lura u ma nadottawx id-deċiżjonijiet neċessarji se nipperikolaw dan il-wirt li aħna għandna qed ngħid dan bħala President ta' Stat Minuri tal-Unjoni Ewropea, forsi taħsbu li jkun aktar eh, loġiku li President ta' pajjiż akbar jgħid xi ħaġa hekk, iżda li Slovenja għandha esperjenza dwar il-ksur eh, minn federazzjoni li kienet ħafna ikbar. U permezz ta' din l-esperjenza li għaddejna minna aħna, jiena nista' forsi nagħti rakkomandazzjonijiet għal futur tagħna. Ħafna nies jaħsbu li meta inti titrasferi l-kompetenzi għall-Unjoni Ewropea se jkollok inqas sovranità eh, fl-istat tiegħek, iżda fil-verità huwa l-oppost. Dan huwa prerequisit biex aħna inżommu id-diversità ta' kull pajjiż u l-oriġinalità ta' kull pajjiż. Dan importanti ferm, speċjalment fid-dinja tal-lum, jekk aħna mhux se naħdmu flimkien, mhux se nkunu kapaċi nifaċċjaw dan ir-ritmu maġġel tad-dinja moderna. U għalhekk jiena qed nipproponi b'mod sħiħ li jkun hemm integrazzjoni aktar sħiħa tal-Unjoni Ewropea. Ippermetu li wkoll ngħidilkom illi iż-żgħażagħ għandhom jappoġġawna f'din il-viżjoni tagħna, iżda kwart ta' żgħażagħ tagħna m'għandhomx impjiegi. ħafna minna jitkellmu dwar il-vizjoni ta' Stati Uniti tal-Ewropa mingħajr ma jispjegaw li żgħażagħ tagħna li dan se joħloq il kondizjonijiet propja biex aħna nieħdu azzjoni ħalli inġibu avvanzi fl-ekonomija, fix-xjenza u fit-teknoloġija. Ftit jaraw li dan se jqabbilna mal-Istati Uniti, mal-Brażil, maċ-Ċina. Aħna rridu nejnu li zazax tagħna jifmu il sens ta' aktar integrazzjoni, rridu namluhom namluha ċara lilhom illi hemm prosperità f'xi ħaġa bħal din. U l-futur tagħna fil-fatt jiddependi fuq din l-abilità li aħna waslu dan il-messaġġ li żgħażagħ tagħna. Jekk tippermettuli nixtieq nuża din l-opportunità ħalli nsejjaħ u nappella lil kunsill biex jadotta skemi li se tħalli li żgħażagħ jiksbu impjiegi ġodda għada jew permezz ta' investiment u eh, mikro intrapriża jew inkella permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ għaż-żgħażagħ. Intom, l-MPs, se jkollkom ukoll war importanti f'dan is-suġġett. Intom se tkunu involutu wkoll meta il-ftehim jintlaħaq fuq l-MFF ta' l-2014 sa' l-2020. Għandu jkun ċar meta jien nitkellem dwar l-Istati Uniti tal-Ewropa, jien għandi f'moħħi mhux il-kunċett Amerikan illi kulħadd tu jisir l-istess ħaġa. L-Ewropa hija varjata u għandha diversità, imma rridu nużaw din id-diversità għal benefiċċju tagħna. Allura rridu nsibu relazzjoni aħjar ħalli nżommu din id-diversità imma fl-istess ħin innixlu l-unità u l-għaqda. Se nkun ċar ħafna, naf li ma taqbrux miegħi il-kol. Imma jekk aħna nibqaw nissuġġerixxu li jkun hemm Ewropa aktar b'saħħitha, u jekk aħna nemnu illi għatanna bżonn aktar ħin biex nimplementaw l-idea tagħna, allura l euroscettici se jirpu forsi għal-jom se tkun rebħa zaħira iżda jekk aħna nitilfu din il-ħaġa ikonna konsegwenzi serja ħafna. President, sinjuri, se nuża l-aħħar klim tiegħi biex nurikom kemm napprezza x-xogħol tagħkom hawnhekk fil-Parlament Ewropew matul dan is-semestru intom kelkom approċ demokratiku meta tieħdu deċiżjoni demokratiċi, forsi jiddispjaċikom meta tkunu tafu lil pubbliku ma tantx apprezza ir-wol tagħkom, imma jiena nixtieqkom tilqaw eh, l-kumplimenti tiegħi min-naħa tiegħi bħala President u min-nies li nirrappreżenta jien għax-xogħol u l-isforzi tagħkom għall benefiċċji tal-maġġoranza taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Jina inħares eh, lejn il-ġejjini tagħna flimkien b'konvinzjoni u eh, b'kuxjenza il l-Premju Nobel ma kienx biss premju iżda kien ukoll avviż għalina l-koll u ċittadini li m'għandniex nieħdu il-paċi for granted. Ridu naħdmu għal din il-ġurnata jum għal din il-paċi bjum bjum. Dan biss se jassigura prosperità għaċ-ċittadina għal-ċittadini tagħna u minkejja id-diffikultajiet li hemm nemmen li nistgħu mixin eh, nibqgħu mixin f'din it-triq. Grazzi ħafna, President. Vielen Dank, Herr Staatspräsident, für Ihre doch sehr ermutigende Rede. Ich denke. Grazzi għal dan il-kliem ta' inkoraġġiment. Jina naħseb li dan huwa diskors li se jwassal għal dibattiti hawnhekk fil-Parlament għaliex inti referejt għal kostituzzjoni ġveri l-mod kif inti u kol fissir truħek dwar dan. Forsi mux kulħadd si apprezza il-klim li smajna u forsi hija xi ħaġa li m'għandix tant insemmi b'mod pubbliku iżda iva l-inkoraġġament tiegħek sur President e, wassalni biex nirringrazzjak. Hija l-ewwel darba illi għandna kap ta' stat illi esprima ruħu b'tant ċarezza u li ringrazzja il-ħidma tal-Parlament Ewropej. Iżda dan jagħmel sens. Inti għal diversi snin ħdint fih dan il-Parlament Ewropew, kont deputat, ħdint bisħieħ u inti taf sewwa illi fil-Parlament għandna aktar minn 700 deputat li jirrappreżentaw aktar minn 500 miljon ċittadin. U allura għanna istituzzjoni unika hawnhekk. Inti qed ħeġġiġna biex inkomplu l-ħidma tagħna. U aħna tassew grati. Grazzi ħafna.